So, meine Damen und Herren, wir fahren fort. Mela, sinjuri, kieġobkom komejan komplu issa l-minuti tal-seduta ta' l-bira huma dispozizjoni ta'kom. Hemm xi oġġezzjoni? Ma jidirx li hemm oġġezzjoni.